Grazzi ħafna, Senjura Mogherini. Għanna dilek il-mikrofonu għall-isqarrija tiegħek tal-wuq. Grazzi ħafna, President. Niskuża ruħi ma'kom, naħseb kont l-unika persuna li eh, ma tajtkomx test bil-miktub u l-interpreti u kol minn qabel. Niskuza eh, Niskuża ruħi ma tistaw timmaġinaw kemm għandi ftit eh, xi ngħid eh, għal din l-istqarrija tal-luq. Eh, nixtieq nagħla billi ngħid grazzi ħafna l tliet sigħat xi ħaġa li tajtuni. Dan vera kien ħin prezzjusa li ġifiri bħala tħejija għal kariga jekk taċċettawni kif ukoll sabiex nifhem l-opinjonijiet u prioritajiet differenti tagħkom. U jiena naħseb li hemm potenzjal enormi sabiex naħdmu flimkien fil-futur. Kont daqsxejn surpriża li ma smajtx mill-mistoqsija dwar ir relazzjoni li ħajkolli ma dan il-Kumitat ma dan il-Parlament ħanajt tejn fuq dan il-punt diġa mm, ktibt ħafna fil-kwistjonarju tiegħi imma nixtieq ngħid li jiena vera Um, ta' għal-qalbi jek nkun nkun prezenti waqt ix-xogħol tagħkom nixtieq li niltaqgħu qabel u wara l-FAC naħseb tagħmel ħafna sens li niltaqgħu qabel l-laqgħa tal-FAC sabiex niddiskutu l-prioritajiet flimkien u nfasslu viżjoni komuni l-kom viżjoni li jisemmejt qabel. Ovvjament l-istituzzjonijiet kollha għandhom eh, ruoli differenti, leġittimità differenti, imma tkun apprezzata minna ħatija jew kolli naqsam ma'kom qabel il-laqat tal-FFAC mbagħad eh, bħala segwitu jkollna fuq livell tekniku eh, forsi il- Sekretar Ġenerali jagħti rapporti u mbagħad nixtieq ukoll li jkun mm, dwar il-komitati speċjali nirrivedu għam nafu li intkom għandkom taħsib dwar l-access tal-informazzjoni nasib nistaw naħdmu fuq dawna mod pragmatiku, mod strutturat u nishtiq u koll nitkellem dwar punt li li Iva ma tqajimx imma dwar il-sistema tal- deputati, e, jiena flimkien mal-President Elet Juncker u l-Kummissarji involuti l-approċ tiegħi ħajkun li nitlob mhux biss lill-Kummissarju Han imma l-Kummissarji l-oħra li jservu ta' deputati meta ma nkunx nista' nattendi anka dan il-kumitat mhux kont il-kalendarju imma l-kontenut irridu nagħtu struttura l-mod kif naħdmu flimkien. Jiena Jena kontenta li nappoġġa l-inizjattivi fis sens ta' diplomazija parlamentari jien għamilt ħafna minn dan, nagħti ħafna valur. Imma wkoll nixtieq ukoll nitlob jiena nitlob jekk nsir rappreżentant oli mhux biss nominat li naqsmu dan il-proċess flimkien ġifri ħalli bek nistom niksbu laħjar li nistaw u ukoll intkom tajtu valur l-iskambi mal-kap ta' delegazzjonijiet, mal-kapijiet ta' delegazzjonijiet, mal-rappresentanti speċjali għalija għatkun ħaġa tajba li nkomplu għom dawn l-affarijiet e kif għajkun importanti li namlu rabtiet u li nsibu mezzi kif dana nistaw natu aċċess għal-komitat rapporti politiki ġifiri nsibu mezzi kif nistaw aħna namlu ħidma konġunta u strutturata. Fil-bidu jena li jena nemmen li Iva l-azzjoni esterna kolla tal-istituzzjonijiet kolla ehm, tinkludi ovvjament il-Parlament Ewropew. U dan jkun parti mix xogħol tiegħi u nixtieq nagħlaq billi ngħid li diskussjoni tal-lejla u ritna li l-sfidi ima huma għoljin Jena tilkom fl-ewwel sentenza tiegħi ġifir wara deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew tal-aħħar ta' Ottubru jiena naf jiena konxa tal-fatt li l-isfidi ħajkunu kbar enormi u eh, wara kull ġurnata ninduna kemm ħajkunu kbar dawn l-isfidi imma ħames snin sabiex naħdmu fuqhom irridu aħna Jiena naħseb ikolna, irrit ikolna stennijiet kbar dejjem tista' tbaxxijom mbagħad imma dejjem trid tibda bi eh, dawn l-istennijiet għolin u rridu nibnu bil nadmu fuq bini ta' timijiet fuq siti differenti nasa l-komunità Ewropea u kif ukoll bi metodi tajbin ta' ħidma bejnietna u birrida politika b'saħħitha u għet nitama u kol bit meċxija nistaw u kol natu rizultati konkreti għal ftit mill-kussjoniet li diskutejna lina bejnietna lejla. Jina sen seraħ fuq l poċtakum kif tilkom dan mhux dmir imma interess politiku għax jina naf li fil-parlament ħafna mill-affarijiet li jintqalu l-lejla jena vera inħoss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 Grazzi nasib li kellna sessjoni interessanti ħafna, ħafna spir, smajna ħafna għarfin esperti il lejla u koll. Nishtiq nir-ingrazzjakom, bil-miktub għal-kwestjonarju l-affarijiet kollha li smajna minn għandek, Sinjura Mogherini, u grazzi għal kooperazzjoni li tixtieq ikollok ma' mal-Parlament u kif nistgħu fl flimkien. Il-iskrutinju parlamentari huwa essenzjali l-konsultazzjoni eksante fuq eh, dokumenti u kartit strateġiċi u kol tista' tkun utli kif ukoll skambju ta' tarif u li l-Komissjoni tagħmel disponibbli dokumentazzjoni klassifikata ma diġa diskutejni għom dawn il-punti. Inti tkellimt ukoll dwar l-istruttura ta' servizz estern dan huwa importanti u l-ftejmiet li jintlaħqu ukoll huma vera importanti sabiex għall kooperazzjoni tal-futur li ħajkollha suċċess u l-ftejmiet li jintlaħqu ovvjament irridu aħna naħdmu iktar fuq l-irqaqat Ek kif eh, qed naħdmu fuq dawn l-inizjattivi differenti kemm jekk se nadottaw l approċċ terz terz terz jekk eh, tkun l-aħjar alternattiva jew inkella jekk għandniex nemendaw xi ftit in-numru ta' esperti sekondati jew jekk nixtieq nifukaw iktar fuq rappreżentanti speċjali u x'nixtiequ nablu wkoll dwar l-istrutturi ta' ġestjoni ta' kriżijiet u l-approċċ komprensiv hemm ta' kwistjonijiet li inti semmejt fejn irid ikollok jkollna iktar diskussjonijiet fiktar dettal, ma jiena ninsab ċert li ħankunu nistgħu aħna nagħmlu iktar progress u li nlaqgħu il-Parlament il-Kummissjoni Servizzi Esterni flimkien miegħek sa biex eh, naħdmu f'sinerġija noħolqu sinerġija li teżisti ħalli bekk nistgħu nikkontribwixxu naħdmu f'appara tim u naħdmu f'spirtu ta' tim li inti diġa u rejt pala viċi president nominat tal-Komissjoni Ewropea. Jiena naħseb li importanti li l-kolka maħna narfu xinnuma l-impenni u naħdmu mill-qriba li bekk nassiguraw li din assira realtà ħajkolna diskussjonijiet bejnietna fuq kwistjonijiet pal kwistjoni budgetarji inti diġa tkellimt dwarhom kif ukoll il-mod kif għandna nikkonformaw ma' regolament tazzjoni finanzjarja u kif nistgħu jew kif l-aħjar nistgħu naħdmu fuq ir-riżorsi li daġa għandna u nixtieq nirringrazzjak Nishtiq nirringrazzja lil kulħadd, nishtiq nirringrazzjak Sinra Margarini tal-li kont disponibbli għal um, sabiex twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet inti weġibt uh, fid-dettal, nixtieq nirringrazzjak u nittama li se nkunu nistgħu aħna naħdmu mod uh, produttiv b'mod li jagħti l-frott fi spiritu ta' kooperazzjoni. Adam, fil-ħodu se niltaqgħu fit-8 ta' filodu un bat fid dissa fi burro se niltaqgħu fid dissa u ħanitkellmu dwar litra ta' valutazzjoni, ta' valutazzjoni. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzjak Sinra Mogherini tal-li għattawnek għal